li il vizjonijiet estremisti huma inaċċettabbli għas-soċjetà kollha. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Minister, and uh, thank you all for... Grazzi, Ministru, grazie għal kwalità ta' din id-diskussjoni, tajt il-President. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna li hija mistoqsija orali lill-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-allegati trasportazzjoni u zamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA. Issa ngħaddi l-mikrofonu lil min ressa dawn il-mistoqsijiet l-ewwel is-Sur Lopez Aguilar. Grazie, signora Presidenta. Grazzi, Signora President. Tlabna l-din mistoqsija orali bħala segwitu ta' rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew adottata s-sena li għaddiet fuq il-titjiriet illegali ta' CIA u żamma illegali li kien hemm f'ċertu territorji Ewropej. Ridna segwitu ta' xogħol li għamel il-Parlament qabel din il-mistoqsija orali u għalhekk nixtieq nkun naf minn naħda kummissjoni jekk kien xem investigazzjoni sħiħa ta' din il-kwistjoni u jekk il-leġislazzjoni Ewropea jew kooperazzjoni legali kienux konformi maħħa l-Istati Uniti, jekk kien hemm kasbir ta' drittijiet fundamentali u jekk il-Kummissjoni tistax tiżgura li jkun hemm skrutinju demokratiku ta' informazzjoni transkonfinali dan l-Aġenzija tas Sigurtà. Dawn il-kummissjonijiet ta' inkjesti li kien hemm u li waslu għal zamm legali ta' CIA u anke għas sorveljanza tal-massa nismajna bija u ma' fatti ma' jistawx ikonna nuqqasijiet legali dawn huma kwistjonijiet tal-Kunsill, Sinjura President, u rridu nkunu nafu jekk il-kwistjoni ta' ġustizzja istituzzjonali ġiċ osservata meta il- minuti tfaslu u jekk kienu indirizzati fil-grupp tal-Kunsill bħalma kien hemm min allega, il-Kunsill jaf jekk l-Istati membri kienu involuti, x'kienu qed jagħmlu, jekk kienu jistgħu jiċċaraw il-kwistjoni tar-rwol dow l-Aġenziji ta' Sigurtà Ewropej u l-Aġenziji ta' Intelligence li kienu qed jaħdmu ma' CIA. Li huma l-pajjiżi? Li huma l-pajjiżi nten? Li waslu biex ikun hemm dawn il-problemi. Fej feġġew? il Litwanja li għandha l-presidenza fidea ġiet akkużata anke l-Finlandja, r-Renju Unit, l-Italja, stati membri oħrajn ukoll ġew akkużati u għalhekk irridu nkunu nafu x'ġara u fejn ġara biex naraw l-attività ta' CIA kemm hija imdaħla fuq it-territorju Ewropew u ma nippermettux li affarijiet bħal dawn jerġgħu jirrepetu ruhom. Ma nistgħux inħallu l dak li jkun igawdi minn impunità meta jwetta attivitajiet bħal dawn u dan nista' nagħmluh biss jekk ikonna informazzjoni ċara dwar min għamel xiex eżattament ġara biex bekk niżguraw li dan ma jerġax jirrepeti ruħu. Għaliex l-inkjesti li għaddejjin palissa jider li ma twaslu għall-ebda frott. U għalhekk ressaqna din mistoqsija orali hemm rizoluzzjoni formali wkoll koll nitolbu għall appoġġ tal-Parlament biex nibattu messaġġ ċar ħafna l kunsell u l-Kummissjoni l istati membri li l-Parlament Ewropew qed iżomma responsabiltajiet biex isegwi din il-kwistjoni meqrib. Grazzi President. L-awtur liħor tal-mistoqsija orali, Sur Brock. President, Viċi President, Ministru, Huwa fatt li 11 ta' settembru l imbidel ħafna fid-dinja. Imbidel ħafna anke fir-rigward il-perċezzjoni tagħna kif istat ta' dritt jaħdem. Irridu nispjegaw x'ġara u nispjegaw għala ġara u rridu forma ta' stat ta' dritt li tippermettilna niġġieldu kontra t terrorizmu. L-Istati Uniti tal-Amerika mhux l-għadu tagħna u rridu niċċaraw darba l-dejjem illi kwistjonijiet bħal dawn irridu jitqajmu kemm fil-politika kif ukoll fis-soċjetà. Anke fl-Istati Uniti tal-Amerika. Mhux hawn biss. Nittama li l-Kunsill u l-Kummissjoni jistgħu jkomplu ituna daqqatejt biex ninwieġbu dawn il-mistoqsijiet li għandna. il-klim li kieku u li jista' jkun u li namlu ħafna eh, paralleli jispuntaw ħafna fil-diskorsi tagħna u għalhekk għandna l-kelma allegatament għax huma allegazzjonijiet għalissa. Nixtieq norbod dan mal-diskussjoni li kellna dan l-aħħar fuq l-NSA, l-Aġenzija Nazzjonali tas-Sigurtà tal-Istati Uniti. Fil-każ ta' ċittadini Ewropej u drittijiet tagħhom irridu nħarsu lil in biex bekk insibu soluzzjonijiet biex intejbu il-protezzjoni tad dejta u istat ta' dritt. Jeħtieġ li nsibu soluzzjonijiet kostruttivi sabiex bekk nevitaw li affarijiet bħal dawn jirrepetaw jirrepetu ruhom jekk ġraw u meta ġraw. Għanna bżon servizzi ta' intelligence li jikopraw ma' xulxin u dan irrit ikun possibbli fil-futur. Il-qafas, ftejim qafas tal-protezzjoni tad-dejta mill-Istati Uniti irrit jiġi konkluż u id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej irridu jiġu żgurati għal daqstant għandna bżonn soluzzjonijiet legali aħjar fil-futur. Jiena awtur ta' din il-mistoqsija orali imma mhux awtur tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni li jiena ma nistax nappoġġa. Pajjiżi fil-fatt miexi tajjeb għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni fil-fatt wieġeb itra saħan sitra. Issa fisem il-Kunsill il-Ministru Leskevicius. President, Vice President. President, Vice President tal-Kommissjoni, membri onorevoli. Grazzi ta' din l-opportunità biex nwieġeb għal kwistjonijiet differenti li tqajmu b'din il-mistoqsija orali li trasqet mill-Kumitat Afet u Libe. Importanti li nibdew billi nfakru l-qafas legali x'inhu li l-istituzzjoni tagħna jaħdmu t tnejn li huma fih. Trattati jistqarru ċarru tont u kwota l-sigurtà nazzjonali hija responsabilità ta' kull stat membru, kompetenza tagħhom. Dan ifisser li x-xogħol tal-Aġenziji Nazzjonali ta' Sigurtà tal-Istati Membri mhix kompetenza tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. L-investigazzjoni tal-allegati involvimenti ta' CIA miex kwistjoni tal-Unjoni Ewropea ma tal-Istati membri. Membri ta' sigurtà tal-sigurtà tal-Aġenzija ta' Sigurtà u l-Aġenzija ta' Intelligence huma kompetenzi huma nies li jirrispondu għall-Istati membri u mhux l-Unjoni Ewropea u għalhekk il-Kunsill ma setax jagħmel segwitu fuq ir-riżoluzzjoni tal-Parlament li ġie adottat f'Settembru tal-2012. Mhux possibbli li l-Kunsill li joħroġ arrijiet fuq attivitajiet ta' servizzi ta' sigurtà tal-Istati membri. Ġala darba dawn jaqgħu barra il-kompetenza tal-Kunsill. Għall-istess għan il-Kunsill ma milx smih fuq l-Aġenzija ta' Sigurtà Relevanti. Fir rigward il-kwistjoni tal-assistenza legali reċiproka f'dan il-qasam, din kun kwistjoni purament bilaterali bejn l-istati membri involuti. Barra minn hekk mhix kompetenza tal-Kunsill li jipproponi salvaguardi biex jiggarantixxi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem fil-sim ta' informazzjoni ta' intelligence jew inkella limitazzjonijiet ta' dawn u l-attivitajiet ta' infurzar tal-liġi. prezzaw diffikultajiet legali fuq il-Konsil x'inhuma. U tabel ħaq tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha brabta ma' din il-kwistjoni. Xi fissru? Fissru li l-Konsil ma setax jibda miżuri li waslu sa' rakomendazzjoni tar-rapport tagħkom ta' sena jgħaddit ma setax jagħmel dan. U dan ma jfissirx li l-Konsil żamm fil-ħemda tkellem ċarutont f'bosta drabi li l ġdida kontra t terrorizmu titisseħ b'rispett sħiħ tal-liġi nazzjonali u dan jinkludu wkoll il-liġi ta' drittijiet tal-bniedem. Il-liġi monetarja internazzjonali kif ukoll il-liġi tar-rifuġġati. Kien ċar li l-eżistenza ta' postijiet sigriti minn aġenziji sigriti fejdak dak li jkun ma jkunx jaqa' u jirrispondi għal liġi hija kompetenza li mhix biss nazzjonali, nistgħu nkunu nistgħu nġildu b'suċċess it-terrorizmu jekk inżommu mal-valuri ewlenin tagħna. Kwalinkwa tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt mill-gvern ġinsijiet tal-gvern fi ġlida kontra terrorizmu jwaslu biex ikun hemm diffikultajiet u jistgħu ta' belħaq jinkoraġixxu lill-individwi biex jagħmlu huma stess terrorizmu. Ċirkostanzi bħal dawn ovvjament ma jistawx jiġġustifikaw jew ikunu ta' skuża ta' kwalinkwa qatt ta' terrorizmu. Qatt. Ta' tlebġa ċirkostanza. L-Unjoni Ewropea tagħmel dialogu regolari mal-Istati Uniti u tinvolvi wkoll konsulenti legali fuq il-liġi internazzjonali, bħal pereżempju fil-ġlida kontra it-terrorizmu. F'dan id-dialogu aħna naraw bħala opportunità biex nindirizzaw kwistjonijiet bħal dawn, bħal pereżempju l-allegat trasportazzjoni zamma legali u arrest ta' nies suspettati ta' terrorizmu. Tisħaq ukoll l-importanza li jkun hemm rispett tal-liġi internazzjonali drittijiet tal-bniedem. Madana kollu nixtieq nkun ċar magħkom. L-attivitajiet speċifiċi ta' servizzi tal-Aġenzija ta' Sigurtà mhumiex koperti f'dan id-dialogu. Sammarji ta' dawn il-laqat kienu disponibbli għal Parlament Ewropew iżda ma nħarġux il-minuti sħaħ ta' dawn il-laqat minħabba dawn il-diskussjonijiet huma konfidenzjali. Skambji diplomatiċi bħal dawn ikunu ta' valur biss jekk il-parteċipanti jkunu jistaw jitkellmu b'mod ħieles u miftuħ. Kwistjoni sensittivi bħal dawn fejn id-diplomazija tintervjeni aħjar ma jkunx hemm affarijiet fil-beraħ imma ras imbras u għalhekk il-Kunsill ma taċċettax li kien hemm tkażbir ta' kooperazzjoni mal-Parlament fir-rigward il-dokumenti taksud u anki fir-rigward il-regoli eżistenti u l-prassi eżistenti li hemm. President, Viċi President tal-Kummissjoni, membri onorevoli, Kull wieħed waħda minna joperaw f'qafas legali li aħna l-koll irridu nirrispettaw. Fejn nistgħu niksbu progress jew nagħmlu miżuri lesta nagħmluhom. Anke fil-każ pereżempju ta' dialogu tagħna mal-Istati Uniti Iżda jekk aħna rridu niżguraw li l-prinċipji li jiena semmejt fid-diskors tiegħi jiġu rispettati, l-aqwa mod li niksbu dan huwa permezz ta' diplomazija b'ħafna sabar u bċertu diskrezzjoni. Dan huwa l-aqwa mod effettiv biex niksbu riżultati. Grazzi tal-attenzjoni. Minister, now it's uh, up to Vice President Redding. Vice President, Signora Redding, jek joġbok. President, il-prassi li aħna referejna għal-jom bħala rendition jiksru numru ta' drittijiet fundamentali. Dawn jinvolvu arresti mhux skont il-liġi, detenzjoni illegali u ta' sikwit trattament ħażin jew tortura. U aħna sħaqna kemm il-darba f'dan il-Parlament li l-ġlida kontra il-terrorizmu ma tistax tiġġustifika tali prassi. U fil-fat dan diġaġi konfermat mill-Presidenza tal-Kunsill Pero il-prezenza tal-Kunsill għalet ukoll fattiħor. Kwistjonijiet ta' sikurtà nazzjonali jaqgħu barra il responsabilità tal-Unjoni Ewropea. It-trattat fil-fatt ma jagħti l-ebda kompetenza lil kummissjoni sabiex tiftaħ investigazzjonijiet f'dawn il-kwistjonijiet. U għalhekk il-Kummissjoni minn dejjem saħqet li hija responsabilità tal-Istati membri biex jiftħu Eh, investigazzjonijiet imparzjali indipendenti sabiex jistabilixxu joħorġu il-verità. Ta' bilħaq dan u hija obbligazzjoni importanti li taqa' taħt il-Konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem sabiex bekk wieħed jistabilixxi fejn taqa' responsabilità u tippermetti wkoll il-vitmi sabiex jiksbu kumpens għad-dan li jkunu ġew kawżaw lilhom. Illum il-Parlament Ewropew saqsam mill-ġdid rigward il-dispozizjoniet tal-Europa u l-ksur li sarilhom minn ċertu stati membri li kollaboraw apparentament mal-programm ta' CIA. Il-kwistjonijiet jagħmlu referenza b'mod partikolari għal kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Istati Uniti. Mela, permettu li nurikom il-fatti. Waqt l-eżekuzzjoni ta' dawn il-programmi ta' CIA, ġifri bejn l-2001 u l-2003, ma kienx hemm dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea applikabbli għal kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. F'Ottubru ta' l-2009 biss il-Kunsil adotta deċiżjoni li ta' prova żewġ temiet ma' l-Istati Uniti. Ftejn wieħed kien fuq l-estradizzjoni u ftejn ieħor kien fuq assistenza legali reċiproka. Żewġ temiet daħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' jannar tal-2010. Issa dawn il-ftehimiet jikkjarifikaw u jaqdu wkoll il-qafas legali ta' kooperazzjoni ġudizzjarja f'kwistjonijiet kriminali fl-imkien mal-Istati Uniti. Ġifri minn dak l-istadju il-qoddim. Minn ġdid nixtieq noħloq distinzjoni ċara bejn żewġ ħtiġijiet L-ewwel net l-obbligazzjoni sabiex najdu x'inhi l-verità, niskopru l-verità x'inhi. Dan jaqa' kompletament taħt ir-responsabilità tal-Istati membri. Il-Kummissjoni ma tistax tikkoordina b'mod dirett u lanqas tiffaċilita investigazzjonijiet nazzjonali f'dan il-qasam u dan għaliex manda lebda seta biex tfassal laqat, per eżempju, ta' prosekuturi jew inkella ta' autoritajiet nazzjonali li huma kapijiet jew qed jieħdu ħsieb l-investigazzjoni. Għalhekk issa l-Kunsill huwa preżenti f'din id-diskussjoni tagħna u diġà qalet boċċar x'inhuma r-responsabiltajiet tagħha f'dan il-qasam. It-tieni element irridu nevitaw repetizzjoni. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri u l-azzjonijiet tagħhom kontra terrorizmu għandhom dejjem iżommu konformi mar drittijiet fundamentali tal-bniedem. Waħda mill-bitlit prinċipali tal-qafas legali mill-ewwel rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew huwa idħul fis-seħ tal-ftejim fuq l-estradizzjoni u kooperazzjoni ġudizzjarji f'kwistjoni kriminali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Sa dawn il-ftehimiet jirriflettu il-kanali adattati għal infurzar tal-liġi u l-Kummissjoni tittara li dawn l-istrumenti kif ukoll Eh, leġizlazzjoni rilevanti tal-Unjoni Ewropea kontra t terrorizmu huma implementati u applikati li jkunu konformi mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Abbażi ta' dan, il-Kummissarju Malmstrom u jiena stess batna itra f'Marzu tal-2013 lill-Ministri tal-Intern u lill-Ministri tal-Ġustizzja tal-Istati membri kollha sabiex jisħu l-importanza li jużaw l-istrumenti kollha relevanti tal-Unjoni Ewropea ġlida kontra terrorizmu u jfakru li dawn l-istrumenti għandhom jiġu applikati u implementati b'tali mod li huma konformi ma' drittijiet mal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Sitt membri, sitt stati membri biss wieġbu għal din l itra li nabat. Is-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea fakru l-istati membri l-oħra rigward litra l-intbatet u bat troħra fl-Ulju u l-Kummissjoni Ewropea ser tkompli tħeġġeġ l-istati membri sabiex iwieġbu għaliex aħna manna l-ebda intenzjoni li ninjoraw din l-sfida kbira qudiemna rigward il-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali. Grazzi. Köszönöm szépen, biztos asszony. Grazzi tassew, Signora Kummissarju. Issa nagħti l-kelma lill-kelima fissem il-gruppi tagħhom u nati l-kelma l-Onorevoli Coelho għal żmewġ minuti fissem il-PPE. Grazzi tassew, Signora Sur President, rappresentant tal-Kunsill, Kummissarju, eżis kollegi. Minħabba nistgħu ngħidu li il-mezzi li jintużaw ma jġustifikawx ir rezultati Ovvjament aħna naraw li da kollu seħ minħabba il da kontra terrorizmu għandna ħtif ta' persuni, prġun eh, ħabsijiet sigriti u għalhekk aħna nishtu li jkun investigazzjonijiet trasparenti u ċari fuq l-involviment ta' ċertu stati membri ma' l-awtoritajiet tal-Istati Uniti. Aħna id-deċidejna li nkomplu nsegwu dan fuq il-vel politiku u anki inħarsu lejn l-izviluppi reċenti għabbażi ta' rekomandazzjonijiet adottati fil-plenarja. Pero dak kollu li rajna huwa noqqas ta' impenn minn tal-Istati membri biex iħarsu lejn l-involviment eh, ta' dawn l-Istati membri ma' l-Istati Uniti u l-programmi tagħhom. Dan id-dew min qed jibqa' isseħ qed ikun hemm investigazzjonijiet ineffettivi li mhux iġeluna nixtu daw fuq dawn l-avvenimenti u jkollna wkoll kjarifika sħiħa u anki naraw xinu ma responsabilità ta' dan it-tip ta' ksur ta' eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dawn il-programmi ta' CIA għalli wara Sinjora Kommissari ti tittara li dawn l-avvenimenti ma jerġgħux isaħħu fil-ġejjieni. Pero jina nemmen li l-investigazzjoni li saru mill-istati membri jridu jkunu bbażati fuq evidenza legali ċara u brispet lejn il-leġizlazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea irridu nassikuraw ukoll li l-persuni jiftakru l-Parlament kien minn dejjem qed jaħdem għalihom U għalhekk importanti li aħna nħarsu lejn li ma stati membri kienu responsabbli u nassikuraw li il-Kunsill ma jikdibx mill-ġdid lill-Parlament kif għamel ġa qabel. Il-parti tiegħi jiffirma mill-ġdid l-impentana u l-valuri tagħna lejn l-Unjoni Ewropea u l-istat ta' dritt kif ukoll id-defiża b'mod partikolari u l-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Aħna ser nivutaw kontra ċertu partit ta' riżoluzzjoni, pero aħna ma naqblux ma ċertu partijiet tat test imma mhux fuq il-prinċipju. U ippermetti li niffaħar il-Sinjura Ellen Flod li dak għaxol kollu li għamlet fil-Kumitat tal-Libe fuq dan is-suġġett. Grazzi tassew. Fisem is-Soċjalisti issa senat il kelma l-Onorevoli Fajon għal tliet minuti. Grazzi tassew. Signor President, madwar sena ilu aħna adottajna rezoluzzjoni u tlabna għal tweġiba rigward detenzjoni ta' eh, priġunieri taħt il-programm tal-Istati Uniti. Il-verità da maħarġieċ lanqas pajjiż wieħed u lanqas il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsil ma kienu qegħdin isegwu l-appelli mill-Parlament Ewropew. Ħadd ma refa responsabilità għal għal dan il-każ tal-mistħija u l-ksur l-drittijiet tal-bniedem. Il-gvernijiet qed jevitaw li jagħmlu kooperazzjoni m'hemmx investigazzjonijiet indipendenti, però għadhom qed joħorġu fatti ġodda. Aħna konna tinwissu għal ammont ta' żmien l-Ewropa m'għandix eh, tinjora l-iżbalji taħa stess, pero aħna hawnhekk mill-ġdid xhieda tal-iżbalji qegħdin naraw ukoll traċedja li seħħet f'Lampedusa u madwar 300 eh, refugjati missi jammitu mhux qed ninjuraw il-protezzjoni tal-drittijiet tal-bniedem. Aħna niddikjaraw li aħna l-aktar eh, kontinent modern, però b'injoranza li ma bħala aħna qed ninjuraw u ninjuraw dan il-ksur eh, ta' drittijiet tal-bniedem u bekk qed nitilfu l-kredibilità ma' ċittadini kif aħna nistgħu nipritkaw il-ħatti u aħna nġibu ruħna b'dan il-mod? Kemm ridu jintilfu ħajjiet qabel ma l-Ewropa tqum fuq saqajja u terfa' responsabilità tagħha? Illum wara sena aħna għadna nitkellmu dwar dawn l-istess affarijiet. Għadna nitkellmu dwar interferenza fis sovranità tal-istat, għadna nitkellmu fuq il-drittijiet u libertajiet. Fil-waqt li dan il-ksur qed isseħ u dimajnejna. Għad nitkelmu fuq il-trattament ħażin, detenzjoni, ksur tal-prinċipju ta' non-refoulement. Fatti ġodda domi ħerġin U dawn il-fatti konfermaw li l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea kienet jikkoperaw mal-Istati Uniti f'dawn il-programmi ta' CIA u għalek aħna għal darba nerġaw nitolbu lill litwanja f'dan il-kas li għandha l-presidenza biex ikun hemm diskussjoni mill-Istati membri fuq responsabilità tagħha tal-Istati membri u anki il-Ministri kompetenti aħna verament nisabu diżappuntati li l-istati membri għadhom ma wiġbux għal din li tra mibota minna tal-Kommissjoni rigward il-mistoqsija rigward dawn il-programmi ta' CIA. Aħna ma nistawx nippermettu li dawn l-avvenimenti jiġu repetuti. Sfortunatament, aħna xida ta' dawn l-skandli, il-tapping ta' telefons, u sissa għadna marċevejniex tweġiba sodisfaċenti għal rezoluzzjoni tagħna li ħarġet is-sena li għaddiet dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem minnaħa tal-Istati Membri Ewropej. Għalhekk nitlob minn ġdid Sinjura Kummissarju li għada aħna bisibna nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni għaliex wara kollox aħna responsabli biex niġbu l-attenzjoni għal dawn il-ksur. Mr. Lisak has a question to you. Are you ready to Għandek mistoqsija, lesta tirrispondija? Sur Lisek jogħġbok. Grazzi, President, Kommissarju. Sur Fajon. Jiena nistmak ħafna, pero għat niddubi jek rajċ it-titlu ta' dibattitu tal-lum. Dawn din hija dawn huma kwistjonijiet li edin jiġu allegati għawnek eh, fil-rigward ta' trasportazzjoni ma' hemm xejn dwar dan u għal stant is-sinjura Fajon ikun aħjar kieku tirreferi għal allegati trasportazzjoni u dawn mhumiex affarijiet li ġew ipprovati sissa. Grazzi. Grazzi ħafna għandi grazzi tal-opportunità li biex nirrispondi l-mistoqsija nifhem x'inhu titlu naf li it-titlu huwa dwar kwistjonijiet li qed jiġu allegati, imma ta' spess aħna nisimgħu dwar fatti ġodda fl-istampa fil-medja u l-fatt huwa dan li l-ebda istituzzjoni l-ebda gvern Ewropew qatt ma rrisponda tal-bit tagħna Ta' sena ilu, ħafna mill-investigazzjonijiet ġew imwafqa ma komplewx fil twalja u koll, jiena nemmen li ħadd ma skopra il-verità sħiħa u hija l-opportunità tagħna issa biex niġbdu l-attenzjoni lejn dawn il-vjolazzjonijiet. Grazzi issa fisem il-liberali għal żewġ minuti u nofs. Grazzi President, il-rizoluzzjoni ta' mizzewċ affarijiet din tirrepeti ħafna kritika li la għaddejja għal snin twal dwar il-programm ta' um, tortura, prigionieri segreti, eccetera kien fil-fatta xar snin ilu, xar li għadda li jien organizzajt l ewwel smih dwar l-Guantanamo. Jiena semmur lura għal ħsib ħażin legali li hemm. Però għalissa nixtieq nifoka fuq it-tieni ħaġa ta' din riżoluzzjoni ġifieri li titlob responsabilità fuq livell nazzjonali ġifieri pajjiżi stess ukoll fosthom pajjiżi stess ir-Renju Unit ukoll l-istituzzjonijiet, il-Kummissjoni u l-Kunsell biex jassistu f'dan il-proċess billi jagħmlu monitoraġġ u jappoġġaw l-eżerċizzji ta' responsabilità nazzjonali l-ebda ministru ma jista jgħid li dan jaqa' barra mir-rimit tal-Kunsillu tal-Unjoni Ewropea għaliex inkella għalfejn għandna kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-ċarti u fit-trattati tal-Unjoni Ewropea per esempio dikjarazzjonijiet ta' ta' dwar terrorizmu, eccetera, dam jirrispettu, jirrispettaw id-drittijiet ta' niedem mm, Imma mbagħad intom minna l-oħra ma tirrispettawx kwistjonijiet oħra meta hemm evidenza tanċara u naħseb issa huwa żmien li din il-kelma allegati tiġi neħija għax m'għandux minnu nafu biċar li dawn ir-regoli inkisru dawn ikimorru lura għal affas internazzjonali legali. il fatu għadan l Stati Uniti privat um, tmur kontra ċertu normi internazzjonali fil ġeda tagħha, terminoloġija sa diet taħt sempliċement gwerra minn gwerra fuq terrorizmu sa ġiet gwerra biss, imma xorta waħda l-Istati Uniti għandha dritt li tagħmel regoli u eh, tagħmel gwerra kif trid il-ġimgħa l-oħra ħadu lil Abu Anas mill-toroq ta' Tripli. U għalda u kol Guantanamo għada miftuħa b'nies li qatt ma ġew ipproċessati fil-qorti. Jekk l-istituzzjonijiet Ewropej mhux u l-Istati membri biex jaraw xanu dwar din il-kwistjoni ta' tortura u nies li jisparixxu, allura tittarax tagħmel fir-rigward applikazzjoni tal-liġi internazzjonali bħala viċi President jiena nixtieq kull suċċess għal l-Amerika meta il-ħabib tiegħek tal-qalb jitlef triqtu inti tipprova terġa' tpoġġi fi triq tajba u il-Kummissjoni eh, u il-Kunsel mhumiex qegħdin jagħmlu dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Sinjura Flotra għal żewġ minuti fisam il-ħodor. Merci, Monsieur le Comme ça a été rappelé, on a... Grazie, President. Sena ilu kien hemm rapport li ġie adottat u dan kien fid-dawl ta' xogħol li għamel sur Coelho dwar il-Kumitat ta' inkjesta li sar dan rapport ġie adottat maġġoranza kbira dan kien konsensu kollha għall ġustizzja Jiena nispera l-maġġoranza kbira naraw ukoll għada matul il-votazzjoni. Il-mozzjoni tiġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li Onek najt li l-kollegi Pollakki li aħna għanna l-orti, deċizjoni tal-orti Ewropea fuq il-Masru u l-Maċedonja. Din is-sena l-Ombudsman Finlandiż ħabbar li ser ikun hemm inkjesta l-intelligenza ta' l-Italja u tal-Istati Uniti ġew proċessati u arrestati fl-Italja. Kien hemm proċessi oħrajn bħal pereżempju x-xahar li għadda kien hemm każ fil-Litwanja fejn vittma marret il-qorti fil-Polonja. U allura ta' kuljum xar wara xar naraw informazzjoni ġdida dan mhuwiex iż-żmien li l-Istati Membri issa joqogħdu jinħbew eh, jew jimmaġinaw li dan kollu jista' jisparixxi. Le, aħna ser inkunu nafu x'inhi l-verità. Ħafna nies qegħdin jaħarbu mill-verità, hemm każijiet però qudiem l-orti ta' drittijiet tal-bniedem u President. Inti Litwan, pajjiżek dejjem appoġġa l-idea li tinfetaħ investigazzjoni jekk joħorġu fatti ġodda, issa għaw fatti ġodda għal daqstant jien nitlob li tamlu issir eh, issir framework Ewropew għal dawn l-investigazzjonijiet nazzjonali biex bekk aħna niggarantixxu liċ-ċittadini tal-Ewropa li l-politika ta' sigurtà tal-Istati membri fil fat rispetta drittijiet ta' bniedem fil-każijiet kollha. Issa ngħidu għas-Sur Kirkhope um, għafisem li sijar. President, Komissarju, ovvjament l-akkużi eh, li din jiġu mirati li l-istati membru ma jistaw xieġu njerati, jridu jiġu trattati eh, b-serjeta kollha, il tortura u trattament mm, diżuman mumiex ma jistaw qatt ikunu lodda li fuqhom nistgħu nibnu soċieta ħielsa u b-saħieta pajizi Renjunitu għu wieħed minn dawk il-pajizi li kontri jħsaru dawn l-allegazzjonijiet, pajiz li għandu prinċipji tal ħelsin u ġustizja u rigward t stat ta' dritt ta' żmien twil jiena mm, nispera li s-servizzi ta' sigurtà tagħna jerġgħu jiksbu il-fiduċja li kellhom. Irid ikun hemm proċess stabilit permezz ta' inkjesta ġudizzjarja li tkun indipendenti bisih u jkun hemm investigazzjonijiet fuq livell ta' stat membru. Iżda ma nagħmilx li dan il-Parlament għamel talbiet fuq dawn l-inkjesti għandhom isiru Fortunatament, akkużi hawnhekk jiġu meqjusa bħala fatti u rakkomandazzjonijiet jiġu trattati bħal kundanni. Dan għandu jieqaf jekk il-kredibilità ta' dan il-post irridu insalvawa. Għal darboħra, dan il-Parlament jixtieq li l-Unjoni Ewropea jkollha ruola ikbar fir-rigward tal-Kumitat tal-Intelligenza b'mod ġenerali. Iżda jiena nistaqsi, nistaqsi għaliex kif ser tagħmel taqdi dan ir-rwol b'mod sensibbli u kredibbli. M'għandix l-ebda idea. U lanqas oħrajn li applikaw oġġettività u um, ġustizzja li din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi. Issa fisem il-Grupp Federali tal- United Left, il-Signor Velġat. Monsieur le President. Grazzi, President. Wara sena adottajna test fuq l-operazzjoni illegali ta' CIA fl-Europa. Kienet kisba kbira biex nipruvaw nistabilixxu min huwa responsabbli fil-programm ikraħ li kien hemm ta' CIA fuq territorju Ewropew. Sena wara, issa neħtieġu nqisu l-affarijiet kif żvolġew u nirringrazzja l rapporter Fejn insabu? Ma tantx hemm xejn wisqux. Kien hemm ħafna rekomendazzjoniet li ma tantx ġew segwiti, inkjesti legali m'għamlux progress u kull manna u iktar informazzjoni dwar x'jista' jkun ġara. Għanna diżorganizzazzjoni legali hawnhekk, ħasra. Hemm ħafna ġeneralizzazzjonijiet li saru minant il-kollegi ma fil-rizoluzzjoni li se nivotaw fuqhom għada aħna nżommu mal-linja tal-2012, nżommu mal-fatti. Kulħadd irid nżommu responsabli responsabbli u l-vitmi jrid ikollhom il-rimedi stħoqqa. Speċjalment meta jkun hemm drittijiet tal-bniedem li jiġu mkasbra u speċjalment meta l-istati membri jkunu kasbru dawn id-drittijiet, aħna Ministru Fil-maġġoranza għek najdu li rispett ta' drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa li taffettwa lilna l-koll. U għalhekk toqgħodux teħbow wara subajkom u wara l-kompeti tagħkom u bdew wieġbu domandi tagħna. Il-battalja kontra t terrorizmu qatt m'għandha tiġġustifika il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Għanna bżon ġustizzja u jekk hemm problemi irridu jiġu rikonoxxuti u irridu kun hemm kastigi fuq livell legali biex ma jirrepetux ruhom fi żmien 10 snin oħra jew fil-futur. Grazzi ħafna, fisem li FD l-onorevoli Batten għal minuta. Grazzi. Jekk kien hemm trasportazzjoni u żammel legali eh, mis-CIA f'territorju Ewropew din ħażina. Kull suspett, kull persuna suspettata għandha jkollha ġuri xira u ġust Ma dil kwistjoni mhux fuq biss, qed nitolbu l-Kummissjoni biex tintroduċi miżuri oħrajn biex is-servizzi ta' sigurtà nazzjonali jkunu taħt il-kontroll tagħha. Il-pubbliku jista' jaqra d-dokument tal-Kummissjoni fuq l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea biex niżguraw l-Ewropa f'dinja ħjar ippubblikat mill-programm ta' Stokkolma. Dawn proposti li huma passi il-qoddim biex ikun hemm Stati Uniti tal-Ewropa Issa li l-Unjoni Ewropea għandha l-politika barranija tieħu kontrollu ukoll tal-Forzi Armati tal-Istati Membri u għalhekk għandha bżonn kontroll ta' servizzi ta' sigurtà biex tlesti il-setup kollu tagħha. L-Ewropa m'għandi bżonn iktar setat mill-li diġà għandha. Köszönöm szépen. Fikompli President. Grazzi ħafna. Issa sur Papa Nikolaw għal żewġ minuti. Grazzi President. mur lura fi żmien. U ħames ilu fil-fatt semmejt dan il-punt meta tkellimna dwar dan is-suġġett kien hemm min laqas kien għadu f'dal-Parlament u kien hemm rapport ukoll li jindirizza l-informazzjoni li kien hemm dak iż-żmien fuq dawn l-affarijiet u allegazzjonijiet li kienu saru. Ġara, ħadd ma appoġġah jew ma kienx hemm appoġġ totali fil-Parlament għax kien hemm akkużi li ma kienhomx evidenza jew inkella kien hemm motivazzjoni politika tagħhom. Qed insemma dan snin wara issa biex niċċara l-affarijiet. Irridu niżguraw il-kol kemm aħna li nafu li aħna rħerqana kollha biex inħarsu drittijiet tal-bniedem f'kull każ il-koll kontra dawn l-azzjonijiet illegali meta jseħħu u kwalinkwa tkazbir tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem hija inaċċettabbli għandha tiġi kondannata. ċara din. U għalhekk Meta ser ġejt konġu dwar dan fil-Parlament Ewropew jiena votajt favur ir-rapport flotre u nerġa' nivvota favur bil-qalb kollha. Sena wara issa ma tantx għandna wis informazzjoni, għandna riżoluzzjoni li ser nivvotaw għalija għada u minn ġdid hemm allegazzjonijiet u issemmi ċertu stati membri mingħajr ma jkun hemm verament evidenza. Irrid qoddu b'sebgħinejn hawnhekk ma nistgħux ikollna vizjoni punittiva wis minnar ma jkun hemm effiżenzi, speċjalment fuq il-mezzi ta' xandir, irrid qogħdu attent il kull stat membru. Nixtieq ngħid li jiena favur li jkun hemm rispett sieħ ta' drittijiet tal-bniedem iva iżda nżomm riservi dwar riżoluzzjoni li ma tkunx korretta u tista' tkun żbaljata f'ċertu oqsma, f'ħafna oqsma ta' bilħaq, anke meta nsemmu speċjalment l-istati membri. Grazzi ħafna, tajt il-President, issa l-Onorevoli Gomes għal żewġ minuti. Grazzi ħafna nirringrazzja l elalin Flot raxxol li wetqet meta faslet din ir-riżoluzzjoni, President. Il-gvernijiet tal-Istati membri u l-pajjiżi kandidati, il-Kommissjoni, il u l-Awtoritajiet tal-Istati Uniti qed ikomplu fallu milli japplikaw ir-rekomendazzjonijiet li aħna minna fuq il-kazbir ta' drittijiet tal-bniedem fil-CIA, fil-rendition, fil-tortura u il-ħtif bħala programmi li kienem fi Guantanamo u ħabsijiet segreti. Jiena, bħala parti minn dan ix-xogħol, tajt ħarsa lejn 27 titjira li kienem li daħlu fit territorju Ewropej anke territorju Portugiż minn Settembru tal-2001 u Awwissu tal-2006. u litri li bat l-gvern Portugiż kienet l-iktar wahda reċenti sena li għaddit għadhom ma sabux tweġiba minnaħa tal-gvern, sfortunatament. Neħtieġu niftakru x'inhuma r-responsabiltajiet għal dan it-kazbir ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Kunsill ħajkun involut biex ikompli tfal affarijiet taħt it-tapejt u ma jagħmel xejn. Dawn huma affarijiet li ħajkomplu ħeġġu lin-nies li jkomplu jkasbru drittijiet tal-bniedem jekk ma jkunx hemm Eh, kastik legali, aħna għanna l-program ta' prigionerija mill-Istati Uniti, operazzjoni socialist, anke mill-GCHQ tal-Renju Unit li tipruvaw jimmiraw fuq Belgakom. U inemsu fuq ċittadini tagħna. Ma nistawx niġġieldu l-affarijiet mezzi illegali iżda din il-kriminalità organizzata mhix reat li qed tiġi kastigat bil-liġi u għet naraw li għet tiġi misruq d-dejta personali ta' ċittadini u għem kazbir ċaru ton ta' drittijiet u tal libertajiet ta' ċittadini tagħna. Hemm bżonn li minnu ħati jirrispondi għal emilu u jekk ikun ħati ikollu l-kastik legali li jistħollu Bajt nistaġba bil-kummenti li għamel il-Kunsill hawnhekk Isu l-1984 ta' Orwell, situazzjoni li ħalqna hawnhekk. Il-falliment tal-Ewropa milli tagħmel xejn fuq din il-kwistjonijiet, il-falliment tal-Parlamenti Nazzjonali li investigaw dan affarijiet berreqqa irridu jiġu indirizzati. Jekk inħallu l-affarijiet eh, jimxu mingħajr ma namlu xejn, inkunu qed indajfu demokrazijiet tagħna u ċittadini tagħna jkunu qed jaqlaw darba darbtejn. Irridu nizguraw li fi Safe Harbor il-PNR nindirizzaw dan affarijiet insowhomx. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Is-Sir Lisa kiexti jisaqsik uh, xi mistoqsija les biex twieġeb. Iva, Sir Lisa, tista' titkellem. Grazie President. Eh, naprezza xol tijak. Iżda inti eh, tkellim tawnek fl-intervent tijak dwar il-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija Segreti tal-Europa u l sej u ma ta' natura eh, penali. jina nasab li dan huwa bbażi ta' ftemit internazzjonali u għaliex hija kriminali hawnhekk. Dak li huwa kriminali huwa l-appropriazzjoni tad data u l-ksur tal-privatezza taċ ċittadini Kull ħaġa li tmur kontra l-liġi illi timplika eh, interpretazzjoni estensiva wiesa tal-ftemiet esistenti u li tkisser id-drittijiet tal-ċittadini mhuwiex mod kif eh, tmexxi l-ġlieda kontra terrorizmu anzi, tkun qed tilab il-logħba ta' terroristi. U trawem ħafna suspetti fiċ-ċittadini tagħna. Sir Petrovski Kirchbok, grazzi. Illum fil-mistoqsijiet bil-fom iżda anki fil-rezoluzzjoni fuq il- il-ħabsijiet fl-Europa ta' CIA għawnek il-parlament et ifittex iħares et jiprofa iħares id-drittijiet tal-bnidem. Il-servizzi segreti mux suppost ikollhom setat biex jarrestaw in-nies. Il-Konsil m'għandux kompetenzi f'dan il-qasam. Kulħadd hawnhekk f'din is-sala favur id-drittijiet tal-bniedem. L-ICR e qed tipproponi risoluzzjoni qasira u tajba ħafna u naqraw illi mezzi li jintużaw biex biex jipproteġu d-dizzi tal-bnedem dawna jistaw jiġu appoġġati iżda jekk għanna n-intervjenu fl-operazzjoni tal-dawn l-aġenziji jina rritin saqsi jekk aħna Sensaqsu l-mistoqsijiet u nadottaw r-rezoluzzjonijiet. Il-ħin kollu. Grazzi. Is-sur petition fisk eh, jek jaġbok. Grazzi, President. Signora Kommissarju. Signori. Onorevoli. Mem ebda dubju illi kwalunkwe ksur tal-liġi kazijiet bħal dawn għandhom jiġu iċċarati. Dana japplika l kulħadd li huwa involut hawnhekk fl-Ewropa iżda anki kullimkien fl-Atlantiku. Aw każijiet li eh, huma pendenti fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Fuq l-evidenza jekk jinstabu x-xhieda Is-sentenzi jista' jkunu ħoroġ ħafna jiena konvint 100% li dana huwa l-każ li se dana se japplika f'dawk il-ħabsijiet illi allegatament jeżistu fil-Polonja. Polonja hija waħda mill-pajjiżi msemmin fir-riżoluzzjoni jiena eh, nisħa illi hemm inkjesta indipendenti illi qed isir bħalissa fil-Polonja u jiena konvint illi għandna rrida tajba biex niċċaraw kwalunkwe allegazzjoni. Il-każ mhix dan il-każ mhuwiex faċli, għandna nagħmluha ċar illi hemm ħafna raġunijiet jinqata l-mikrofon. Tal-natura mhix magħrufa kwalunkwe każ tal-valutazzjoni ta' sistemi tal-ġudikatura tal, tal fi stati membri fir riżoluzzjoni imsemmijin fir riżoluzzjoni eh, naħseb li hemm dubju dwarhom. Ir-rappreżentant tal-Kunsill kellu raġun meta qal li dana jaqa' taħt il-kompetenzi tal-Istati membri. Jekk ma nagħmlux referenzi għal ġudikatura għal rati u għall uffiċċji tal-prosekuturi fit-test jiena nibżaw wis illi ma nkunux nistgħu nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi. Għandek blue kod, kartal blu. Iva? Iva, biex insaqsi l-kollega tijaj iħoss illi eh, fid-dawl tal-indipendenza u l-responsabilità tal-investigazzjonijiet l-standards internazzjonali għandhom jiġu rispettati u paragrafu 6 fil-kwad tal-inkjesti eh, bit-trasparenza ikbar għandu għandu japplika bla ebda riserva. Din hija problema għalik. Jiena fil-fatt parteċipajt fis smieħ illi eh, eh, saru fil-Komitat tal-Libe. Xifti ta' ilu aħna kena opportunità biex nħarsu bid-detal fis-sitwazzjoni f'diversi pajjiżi. Issa frigward tal-Polonja. Anki l-Osservaturi Indipendenti għandhom jammettu illi hawnhekk għandna stat membru illi fejn il-prosekutur jixtieq isib id-dettalji dwar il-kas eh, dwar din il eh, dan il-kas u jiċċara il-sitwazzjoni. Rappresentanti tal-NGOs u e, e, min jiddefendi l-NGOs semma il-każijiet ta' nuqqas ta' trasparenza, iżda hawnhekk qed naħdmu fuq kwistjonijiet segreti. U għanna nżommu f'moħħna illi dawn huma fatti. Grazzi. Il-kellim li mis. Jisir vassa kek jogħġbok għal-minuta. President, Signori l-osservazzjoni ta' dritti tal-nidem. Dak huwa l-prinċipju bażiku illi soċjetà Ewropea hija mibnija fuq. Jiena politikant u niftakar sew ir-reġim eh, totalitarjan. Tota-, totalitarjan u naf sa fejn id-dritti ta' bnidem jisaw jiġu marbin, id-dritt għal sigurezza, id-dritt għal ħajja, dawn huma fondamentali, attakki fjurik, attakki fil-Bali, attakki bil-bombi f'Madrid, madrid attakki terroristiċi fil-Londra, dawn huma ftit eżempji ta' situazzjonijiet fejn id-drittijiet fondamentali ta' bnidem eh, ġew infarkin. Jekk xi ħadd jikser dawn id-drittijiet, ovvjament, mandom xieħoda bi kbira li aħna eh, eh, eh, nilqawom fostna minnar l-investigazzjonijiet fl-Amerika ħafna minn dawn il-kriminali ma jinqabdux u għalek jiena ma nistax nifem il-pozizjoni ta' ftit mill-kollegi tagħna illi bażikament qed jattakkaw il-kollegi Amerikani tagħna. U qed jitolbu illi l-Komissjoni tagħmel xi ħaġa dwar dan. Issa fil ta' Sur Snowden illi ġie akkużat tal-ksur ta' drittijiet tal-informazzjoni. Il-fatt illi aħna qed insaqsu jew illi u jkun kandidat tal-premju ta' Sakharov ġie attakkat mill-kollegi tagħna. Il-kellim li miss. President, kollegi, rispett għal drittijiet fondamentali u tal-ħajja huma wieħed mill-elementi ewlenin tal-Unjoni tagħna. Huwa ovvju illi jrid isir kollox biex nappoġġawhom. U għandna nkunu attivi meta hemm il-ksur tagħhom. Iżda għandna nsaqsu lilna infusna x'inhu l-valur miżjud tal-reżoluzzjoni li se nivvotaw fuq għada. Xatina, Niftakru fl-2012 fil-rapport il-kollega Sinjura Signora Flaut il-rapport li kien bilanċat u sew. U għalek għanna nsaqsu il-komissarju u l-konsil sar minn dan ix-xogħol. Tajjeb illi aħna eh, niprofaw niftakru. Iżda ma naħsibx illi ma nix l lura għal dan u nerġaw, nerġaw nduru l-affarijiet li ġa għamennijom. Jina nishtiq nkun naf x'inhija raġuni il għaliex aħna reġa' tiddaħlet fl-aġenda biex insaqsu mistoqsija l kummissjoni u l kunsill biss. Dan jmur li l minn dak li d-deċidejna fl-2012 u fit-test u fit-test u naħseb li qed neċċedu il-kompetenza tagħna u anki l-abilitajiet tagħna bħala eh, l-abilità tal-Unjoni Ewropea biex tagħmel xi ħaġa id-nasab eh, eh, li għandna għandu kun għabbażi tal-evidenza, għabbażi tal-fatti u għandna nkunu prattiċi. Grazzi. Is-sur is jikħġbok. Importanti hawnhekk li nizguraw li miżuri komuni jiġu koordinati u implementati. Ma naħsibx li għal xi ħadd li se, se jitfa' dubju dwar dan fil-ġlieda kontra terrorizmu. Kooperazzjoni bħal dan bejn is-servizzi segreti u s-servizzi tal-alleati huwa meħtieġ. Iżda aħna qed naraw hawnhekk li fl-Istati Ewropew operazzjonijiet qed jitwettqu illi jiksru id-drittijiet tal-nidem illi aħna bnejnijom fuq medda ta' ħafna snin u għanna nkunu gburin tagħhom. Jekk aħna ma neħdux ir-regoli tagħna bis-serjetà, għal xej eh, nitolbu lil oħrajn jieħdu għom bis-serjetà ġiliet ta' di. Dan l-episodju fih eh, simbolizmu għax aħna fl-Unjoni Ewropea ma nistax nippermettu li l-ftemiet internazzjonali jiġu miksurin waqt li l-autoritajiet eh, tal-istat ikunu jafu 100% x'qed jiġri. Għanna nitolbu li azzjoni tittieħed. Grazzi. Għandek karta l-blu? Les biex twieġeb jekk is-sur Xogur? Iva. Grazzi. Jekk permettu li nsaqsi mistoqsija li kollega tiegħi Sur Sugar. Nasab li naqblu hawnhekk. Illi l-inkjesti fil- fil-ħabsijiet fil tas-CIA huma ħaġa waħda. Iżda l-Gvern Nazzjonali għandhom jkollu rwol importanti hawnhekk. Naqbel ma' sur Sugar? illi il-pajizna u l-gvernijiet għandhom rwol importanti ħafna f'dan il-kas, specialment fil-kas ta' Snowden. Nasab li dana għandu jiddaħal fil-ftakollu li qed namel. Namlu. Iva, naqbel ma dan. Kif eh, kontu tistennew fil-fatt. Nasab li jaqa' fidejn l-istati membri biex investigaw. Nasab li inkjesti għandhom jitwet u fejn hemm xir eh, fejn u xira. Fir-rigward tal-kas ta' Snowden dan hija din hija kompetenza tal-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea tista' tajn jekk ikollhom id-diffikultajiet. Rumanija hija affettwata jiena niġi minn Rumanija fil-fatt u ma nistax nikkommenta dwar is-sitwazzjoni Ungariża. Grazzi, signori. Risoluzzjoni abbozzata fija elementi illi mhumiex aċċettabbli għalija l-allegazzjonijiet fuq il-nuqqas ta' ċarezza fil-inkjesta pollakka hija eh, fostom. Għandi nfakkarkom illi l mill-Aġenziji ta' Sigurezza jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-Istati Membri biss għandi nisħa illi inkjesta indipendenti qed issir bħalissa fil-Polonja għabbazi ta', ta fil-ġudikatura indipendenti fil-Polonja u għalhekk eh, pressjoni politika eh, f'dan il-qasam mhuwiex aċċettabbli. L-inkjesta qed issir. U r-riżultat ħari se jiddependi fuq l-azzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pollak Għanna niftakru wkoll li dan il-każ huwa diffiċli ħafna għax il-biċċa kbira ta' dokumenti għadhom fl-Istati Uniti. U huma konfidenzjali. Wieħed għandu jisħaq illi s-sigurezza taċ ċittadini tagħna hija tal-ikbar importanza fuq l-aġenda tagħna. Il-terrorizmu għadu qed jipperikola il-valuri tagħna. E, ċittadini Ewropej innoċenti qed isiru l-mira ta' diversi gruppi terroristiċi li jużaw varjetà ta' mezzi. U għalhekk għandna nagħmlu kull ma nistgħu eh, eh, biex niddefendu ċ-ċittadini tagħna. Ovvjament, fl-istess waqt għandna noperaw eh, fil-limiti tal-liġijiet. Tal Iżda għanna nizguraw li nid-defendu id-drittijiet tal-bnidem. Grazzi, Sur Valenza, iżda issa Sur Lisek. Grazzi, President, Kommissarju, Ministru, Signuri. Naqbel, mija fil-mija. Ma' Sinjura Gomes għanna nidġildu kontra dawk li jiksru id-dritti tal-nidem. għat ma nisa naqbel eh, mal-metodi li jintużaw fuq il-ħabsin. Iżda hemm xi ħaġa li ma nistgħux fejn ma nistax naqblu il jiet fl-istampa mit-terroristiċi mit-terroristi ma jistax ikun li istituzzjoni importanti bħal Parlament Ewropew jadotta riżoluzzjonijiet bħal dawn. Semmejna dan f'ħafna diversi drabi fil-passat. Il-kwissjoni tal-inkjesta li qed isir fil-Polonja nista' hawnhekk biss inten dak li intqal mill-kollegi Pollakki tagħna. U fil-fatt huwa fidejn il-prosekuturi tal-livell oli fil-pajjiż. U dal-waqt se jitlesta fil-fatt inħoss li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għandhom jagħtu opportunità lill awtoritajiet lokali biex jaħdmu taħt ir-regola tas sussidjarjetà. Punt ieħor, jekk tippermettuli. Waqt li dana kienet jiġri, eh, kellna gvern xellugi fil-pajis, eh, Eh, Palesu oħrajn eh, eminenti fil-gvern tagħna kienu eh, qed jiġħdu l-eżistenza tal-ħabs dawn il-ħabsijiet. Mela, bekk wasalna l-kaċ tiegħi is-sur Murphy. Mr President, a recent report by Open Society Justice Iva, f-soċietajiet li għet neħxu fihom nafu eh, ma xie xet nħabtu eh, wiċ naħna wħiħet mill-pajizi l-Irlanda li eh, għet nġildu kontra daw l-affarijiet illegali, per eżempju fil-ġlieda kontra t-tirijiet li jamlu ċertu tradizjonijiet mux permessi kien hemm assigurazzjonijiet moti l-awtoritajiet Amerikani li fil-fatt minnaħa tagħna maħniex maħam nittrasportaw xi priġunieri. Ma nafu li kien hemm titjiriet xorta ta' rendiment ta' priġunieri li huma legali fajnejna illi saru. Ġifieri rridu nibqgħu nżommu relazzjonijiet eh, speċjali hemm eh, mal-Stati Uniti ma mhux eh, għadanu tal-priġunieri tagħna jekk kun hemm żamma legali ta' dawn in-nies iridu din hija sitwazzjoni trid titwaqaf mill-aktar fis possibbli u naraw li narbu l-folja darba l fuq fuq din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, m'għandix iktar kellima taħt il-kaġdijaj, mela indur fuq eh, il-Ministru Leskevicius eh, għal-nom ta' kunsil. Jekk joġbu. Grazzi, eh, Sur President, Sur Vici President tal Kommissjoni, Onorevoli membri tal-parlament eh, permettu l-interni li aħna bħala kunsill aħna tal-fema li rispett eh, ma' drittijiet tal-bidem u tal-liġi internazzjonali u l-ġlieda kontra mm, il-kontra l-biza hija importanti l kontri għan numru ta' kellima l-lejla talbu u daru fuq il-Kunsil biex eh, ninvestigaw l-allegazzjoni ta' ċertu stati membri u tal-sem tagħhom fil-programm fil-trasportazzjoni, skużawni, u ta' detenzjoni illegali ta' ċertu priġunieri eh, din kienet estqarrija li saret ta' CIA naħseb illi anki ku kena l-bazi legali aħna bħala konsil għatma nistaw niksbu eh, l-appoċ politiku ta' 28 stat membru biex noħorġu eh, xi tip ta' dikjarazzjoni fuq ħaġa din eh, baħseb wara illi nibdew investigazzjonijiet fuq din l-akkuża. Ġifieri naf li sta jkun ta' ta' skumdita għalikom, ta' ta' retazzjoni, maħna rridu naparaw fil-qafas ta' regoli li jridu jiġu rispettati jekk hemm allegazzjonijiet ta' involviment mhux eh, xiera eh, minn tal-istati membri f'dawn l-attivitajiet l-ewwel eh, net din hija kwistjoni ta' skrutinju minnaħa tal-parlamenti, tal-autoritajiet legali, ġudizzjarji tal-istati membri. U hemm modi kif wieħed fuq livell nazzjonali eh, ikun hemm mm, proċeduri kif l-eżekuttiv eh, jissejjaħ eh, biex jarfa responsabilità. Naħseb illi il-Konvenzjoni Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem u għad-drittijiet fundamentali tal-bniedem hija xi ħaġa li kollha kull stat membru huma u affermatarju tagħha. Ġifiri din mhijiex xi ħaġa illi taqa' taħt il-mandat tal-Kunsill u għal-daqsan taħna ma stajniex insegu rakkomandazzjonijiet ta' rizoluzzjoni ta'kom. Ma nasibx li din hija kwistjoni li għandha x'taqsam ma l-fatt li aħna ma ridniex nuru kooperazzjoni. Imma sempliċement ridna nsegwu l-qafas eh, legali eh, istituzzjonali Nixxie nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom u tal-li fimtu. Grazzi. Grazzi tassew. U għacċar għanna erba proposti differenti. Nalaq dan id-dibattitu u l-votazzjoni tkun għada nofsenar. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda il-dikjarazzjonijiet tal-Konsilju tal-Kommissjoni fuq eh, il-flussi migratori fil-Bahar Mediterran b'attenzjoni partikolari avvenimenti traġiċi viċin